mando sus asientos. Il sessjoni tal-bira u testi approvati jinsabu disponibli u jekk mawx oġġezzjonijiet il-minuti approvati. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huma id-dekjarazzjoni tal u Kommissjoni fuq it-talim illi għanna nisiltu għas-sikurezza nukleari fl-Ewropa wara l-inċident nukleari fil-Ġappun. Fissem il-Kunsill, is-Sinjura Gjori. Bien, Sawa, signori. Rajna dan l-ispettaklu tant sabiħ issa jekk joġobkom sabiex nkunu nistgħu ngħaddu bil-ħidma normali tagħna ħallum nitlobkom tpoġġu bil-qiegħda u ma tibqgħux tużaw daw l-elementi viżivi illi daw il-posters illi mhux is-soltu nużaw fil-plenarja. Muchas gracias, señor presidente. Señora Giori, tiene usted la palabra. Grazie Hafna, President. Komissarju, onorevoli membri, signori, l-għanet, nishtiq nilqa il- fatt li ħankomplu niddiskutu dan il-sujġett li bdejna xar li għadda, dan juru kemm huwa serju dan id-dibattitu u wara il responsa li kellna, il responsa mattiva u koll wara l-inċident fil-Ġappun, il konsil tal-Unjoni Ewropea ħajħu passi biex inkomplu natu għajnuna li l-poplu ġappuniż kemm bħala għajnuna umanitarja kif ukoll bħala għarfin espert. Il-Kunsill Ewropew fil 25 ta' Marzu għamela ċara din il-ħaġa. Nixtieq nisħaq għal darba oħra li l-Presidenza Ungariża aġixxiet b'mod immedjat speċjalment fir rigward ta' riski nukleari u għalhekk mill-bidunet jiena nixtieq nipprova neħed l-impressjoni li jissu qed jieħu il-pubbliku dwar is-sikurezza nukleari. L-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tindirizza din il-ħaġa għaliex kellna din il-kriżi esterna mu minnu xejn dan fil-Ewropa. Ilu li kellna affas vinkolanti, affas legali għal iktar minn 25 sena fil-fatt. Fid-direttiva tal-2009 fuq is-sikurezza nukleari, per eżempju, tiġa kellna dan, Imbagħad minħabba li s-sikurezza nukleari hija proċess kontinwu fejn nkomplu aħna nirraffinaw u nippreċizzaw ir-regoli. Aħna iva nitalmu minn avvenimenti bħal maġara per eżempju Fukushima. F'Marzu l-Kunsill Ewropew ikkonferma illi Ir-reazzjoni Ewropea għandha timxi skont ċertu kontrolli, għandna nżidu s-sikurezza fiħdan ta' qafas partikolari. U fost ta' fajt oħra jiddu nagħmlu l-istress tests. L-ambitu u l-modalitajiet ta' dan kollu jiddu jiġu żviluppati fid-dawl tal-avvenimenti fil-Ġappun u jridu nużaw l-arfin espert kollu disponibbli. Il-grupp ta' sikurezza u l-membri tiegħu kif ukoll regolaturi indipendenti ħajkunna qegħdin jiddefinixxu l-modulatajiet sa nitamħaw nofs Mejju u għabbażi tagħhom imbagħad sas-sajf inkunu nistgħu nibdew bl-evalwazzjoni tagħna. Ħafna stati membri u operaturi nukleari mill-qasam industrijali tiġa bdew jieħdu ċertu passi. U għalhekk l-ewwel talim jista' jinsiret anki sa qabel it-tmim ta' din is-sena. Il-riżultati tal-istress test ħajkunu pubblikati u ħajkunu disponibbli kemm għal pubbliku ġenerali kif ukoll għal kummissjoni. Imbagħad bażi ta' dan ir-rapport aħna ħankunu għabaz da rapport ta' kommissjoni ħankunu għadin nevalwaw l-istess test u rizultati sal-aħħar ta' din is-sena. Kun se talab il-kommissjoni biex jeżamina il affas regolatorju eżistenti fuq is-sikurezza nukleari u tlabnija wkoll sabiex tipproponi tisjib jekk u kif neċessarju. Safrattant għanna għandna nissoktaw bil-ħidma tagħna u nadottaw id-direttiva proposta fuq il- ġestjoni ta' l-iskart nukleari u radioattiv. Ir-regoli ta' sikurezza jdu jkunu b'tali mod illi jieħdu konsiderazzjoni il-ħajja, t tul ta' ħajja kollha ta' dawn l installazzjoni tu ċentrali nukleari. Isana kom sabiex nitolbu l-istati membri sabiex jinaqdu maħna f'dawn l-istess u sabiex jollu kollu jżidu livelli ta' sikurezza tagħhom. U xinu kontribut ta' kwalunkwe għajn ta' enerġija, aħna ma nistawx nippermettu illi il-sikurezza tal-provista illi tkun iktar importanti mis-sikurta għal saħħa tal-bniedem jew l-ambjent kif taf rridu nħidu konsiderazzjoni x'inhi sitwazzjoni fl-Ewropa bħalissa speċjalment it-taħlit enerġetika tal-istati membri. Dawn huma e, ivarjaw minn pajjiż u ieħor għaliex din hija għada il-deċiżjoni indipendenti tal-istati membri u anki issa dina ħadibqa' taħt il-kompetenza tal-istati membri. Però xorta nistaw wittu tri għal-politika komuni ta' enerġija. Dis-sena ħanibdew nistudjaw il-roadmap tal-enerġija l-2050 u ħanikkonsidraw konsidraw il-tipi differenti ta' enerġija, anke sabiex jenu nilħu il-miri tagħna ta' tibdil ta' klima, irridu nilħu kol il-miri tal-politika tal-enerġija, s-sigurezza tal profista u l-kompetittività. Il-deċiżjonijiet u l dwar l-enerġija huma indipendenti kif kifat. Però dawn id-deċiżjonijiet tal-istati membri individuali huma interkonnessi. U għalhekk għandna jridu nħorġu b'kunċett komuni ta' xi tfisser il-politika tal-enerġija tagħna għall-investiment, il-prezzijiet tal-enerġija u l-kompetizzjoni. Għanna 14 stat membru illi għandhom jużaw l-enerġija nukleari u dan ma jistgħux jalqu iċ-ċentrali tal ċentrali nukleari tagħhom Minajr ma jiddiskutu l-affarijiet ma' stati membri oħra jaraw x'inhu ma l-alternattivi u x'inhu ma wkoll il-kwistjonijiet ta' infrastruttura u networks involuti. Rrid ikun hemm għalhekk skambju ta' opinjonijiet fuq dawn l-affarijiet fl-aħħar mhux l-inqas irridu ninformaw ukoll il-pubbliku ġenerali dwar dawn il-konsiderazzjonijiet u l-benefiċċji u l-vantaġġi tal-għażliet enerġetiċi li namlu u bla dubju dibattitu tal-lum ħajati kontribut għal dan kollu grazzi ħafna Sinjura Gjori naddu issa għal Kummissarju Oettinger. President, Frau Ministerin Gjori, Lodwa tajba, grazzi ħafna President, eh, President tal-Kunsill, Aziz kollegi, il-terremot ta' 11 ta' Marzu u tsunami illi ikkawza. Kif ukoll l-inċident fl-impjant nukleari illi għamel ħsara l reatturi differenti. Flimkien mal-ħidma ta' salvataċ kontinwa u li għadha d dan kollu. Jinkwitana ħafna bħala Unjoni Ewropea. Wara l-avvenimenti ta' 11 ta' Marzu, il-partijiet interessati fl-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll fl-industrija nukleari ġew mistiedna biex jieħdu sem f'diskussjonijiet bitħejjija għal kunsill Ewropew. Il-Ministri ta' Enerġija intaqgħu fil-21 ta' Marzu. Sabiex, iħejju it-wittu triqa tħejja tal-stress test tal-impjanti nukleari li tu ġenerali u jiena kif ukoll awtoritajiet oħra bħalissa qegħdin infasslu lista ta' kriterji illi ħajintbatu lill-Parlament Ewropew u jiġu pubblikati. L-għana unnek huwa li navalwaw l-impjanti nukleari. Biex naraw kemm jistgħu jirreżistu f'każi ta' terremoti, arar, nidu naraw il- uh, cooling systems kif nistaw naraw jekk mhix sikuri biżejjed jew le. U l-impjanti nukleari irridu jkunu irridu naraw jekk humiex kapaċi jirreżistu f'każ ta' um, cyber attack jew inkella ta' xi tip ta' illi forsi jikraxxa xi ajruplan. Ħakunu qegħdin nagħmlu stress tests fuq l-impjanti nukleari madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Aħna ninsabu f'kuntatt mal-Federazzjoni Russa u mal-Ukrajna ħankunu qegħdin nikkuntattjaw ukoll l-Iżvizzera u pajjiżi oħra bħal Belorussja sabiex dawn l-ola livelli ta' sikurità japplikaw ukoll fil-pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea. Naf ukoll il-responsabilità ta' taħlita enerġetika għaċ-ċentrali nukleari hija kompetenza tal-Istati membri. F'daw l-aħħar ġranet rajna illi l-pajjiżi jinsabu interessati u jixtiequ illi dawn il-kompetenzi fil-fatt jibqgħu fidejhom. Id-deċiżjoni tal-bini eh, ta' ċentrali nukleari fl-Ewropa raġunijiet legali ħatibqa tkun kompetenza nazzjonali, però il-koll irridu nipparteċipaw fl istess test. Il-pajizi kollha Ewropej ħajkunu qegħdin jipparteċipaw. Franza, per eżempju, għanda 56% tal-enerġija tagħha li hija nukleari għandna pajjiżi li m'għandhomx um, ma jużawx enerġija nukleari il-Polonja per eżempju tixtieq li um, ehm, jirrenovaw l-impjanti nukleari tagħhom il-Ġermanja qegħdin jitkellmu wkoll biex ineħħu l-impjanti nukleari mentri l-Italja qed tiddiskuti possibilità li jibdew jużaw l-enerġija nukleari. Nġifri għamnek, sissa għadin namlu, għadin niskalmu dwar evalwazzjoni ta' x'qegħdin jagħmlu sissa l-pajjiżi u kif japplikaw il-ġiet nazzjonali. Hekk ħajibqgħu l-affarijiet u nittamaw li minn issa sal-aħħar tas-sema nkunu nistgħu nimxu l-qudiem u naraw kif din id-direttiva tista' tiġi imsaħħa blaqwa mod. irridu nħarsu lejn il-kompetenzi nazzjonali dun ħarsu lejn dak li għadin jamlu l-pajizi anki sabiex naċċertaw illi anki l-iskart nukleari jiġi indirizzat mill-pajizi individuali. Irridu nieħdu passi komuni lejn l-ola livelli ta' sigurta. Nafu kol illi l-istess test jistgħu waslu sabiex jittieħdu miżuri differenti fl-istati membri. Il-miżuri illi jistgħu jiġu proposti imbagħad iridu jiġu aċċettati mill-istati membri u jridu jiġu applikati fil-pajjiżi proprji tagħhom kif ukoll fl-impjanti nukleari. Sa Mejju Naħseb nkunu nistgħu intukom tweġiba aħjar dwar kif ħajkun l-abbozz tal dawn l-istess test, dak kollox għalissa grazzi. Grazzi ħafna li kummissarju naddu issa għal gruppi politiċi għal PPE għanna Sinjura Vortman Koll għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Jina nishtiq l-ewwel qed nirringrazzja l-Kummissarju Attinger għal reazzjoni tiegħu fuq dan id-dossier ta' sikurezza nukleari wara l-inċident nukleari fil-Ġappun u importanti ħafna Dan kollu, għas sikurta taċ-ċittadini tagħna, d-diżastru fil-Ġappun jurina fil-fatt li rridu niblu ir-regolamenti tagħna f'dak li rigwardja s-sikurezza nukleari jew għal inqas nirrevedu flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. il kolla għandna importanti ħafna hawnhekk għax il-koll niddependu minn xuxin fuq is-sikurezza nukleari. Għandna bżonn ta' test ma' l-Ewropa kollha għall-impjanti kollha. Irrid ikollna kriterji komuni għall Ewropa kollha kemmi. Għanna bżonn ukoll nippubblikaw rapporti u nippruvaw nilħu l-ola standards possibbli. Komissarju Rattinger, inti li li taħdem it-tfit ma l-istati membri sabiex ikonna l-ola livelli ta' sikurezza. Jekk ikun hemm xi impjant illi ma jgħaddix test ta' sikurezza. Aħna l-ura nishtiqu li ikun hemm impenn minnaħat tal-Istati membri sabiex jieħdu azzjoni immedjata sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni. U jalqu kwalunkwe ċentrali nukleari illi ma jilħqux il-livelli ta' sikurezza meħtieġa. Aħna nixtiequ ukoll illi dawn il-testijiet isiru fl-impjanti viċin tal-Unjoni Ewropea li ma jinsabux fit-territorju Ewropew u ma jinsabu fil-pajjiżi ġirien. Aħna rridu nħarsu lejn riski kbar illi jeżistu u ma nistawx nimxu l-qoddim mingħajr ma norganizzaw daqsxejn ruħna. Għanna bżonn ċertament l-elettriku mill-impjanti nukleari rridu naqsu il- Eh, l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju, imma rridu naħsbu minn issa għal futur tagħna u minn issa għandna bżonn politika ta' enerġija li tiffoka fuq l-enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna issa f'isem is-Soċjalisti Demokratiċi għal żewġ minuti is-Sinjura Utskok. Komissjonar. Eh, Grazzi, President. Grazzi, Kummissarju. L-enerġija nukleari hija differenti minn kwalunkwe forma oħra ta' enerġija. Tista' tikkawża ammont kbir taħsara l ċittadini u l pajjiżi għal ġenerazzjonijiet sħaħ f'temp ta' sekonda. U fil-Parlament isuqaw konsensus ġenerali il sikurezza nukleari jgħat importanza enormi u nittama li dana jista' jwassal deċiżjonijiet konġunti anke minn dan il-Parlament. Mhuwiex possibbli li aħna nieħdu passi fuq bażi nazzjonali hawnhekk għaliex l-enerġija nukleari ma tafx x'inhu ma' frontieri ma tistax tieqaf barra mill-frontieri. U għalhekk għandna din id-diskussjoni issa dwar is-sikurezza nukleari u hija importanti ħafna illi nippruvaw narmonizzaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu dwar dan. Huwa kruċjali li hawnhekk ninsew id-differenzi ta' bejnietna, id-differenzi ta' opinjoni politika. Irridu nżommu f'moħħna is-sikurezza kemm fil-futur immedjat kif ukoll fil-futur imbiegħat M'għandniex diversifikazzjoni biżejjed sabiex inkunu nistgħu mill-ewwel naddu għal enerġija alternattiva, però rridu naħsbu wkoll dwar l-effiċenza enerġetika u nippruvaw nużaw enerġija rinnovabbli. Irridu nagħtu l-aqwa eżempju possibbli aħna ta' x'tip ta' um, enerġija nistgħu nużaw. X'tip ta' alternattivi hawnhekk qegħdin naraw il-bidu ta' era ġdida, għanna bżon ta' strateġiji ġodda li ħaj permettuna. Nalqu jew immedjatament jew iktar il-qoddim, però jingħalqu dawn l-impjanti nukleari. Grazzi ħafna. Signora Oskok, issa signora sinjura Ek. Uh, the tragic events in Japan has not only revealed mistakes and flaws l traġiċi tal-Ġapon u l-gwerra li jem nuqqasijiet fil-sistema internazjonali ta' salvagwardi fil-impjanti nukleari. <clears throat> Ħafna Ewropej huma mħasbin dwar is-sigurezza nukleari fl-Ewropa u essenzjali li l-Unjoni Ewropea tħares bil-ġdid lej l-approċċ tagħha għal eh, sigurezza tal-nukleari Is-stress test huma dajfa wis eh, għandna nħarsu lej il-kultura ta' sikurezza u kemm aħna eh, lesti biex niffaċċa daw tip ta' diżastri. Huwa essenzjalment huwa eh, importanti li tkunu mandatorju jkunu trasparenti bażati fuq il-komunità ma nħallux nħallu għafidej il gvernijiet biex jamlu supervizjoni tal-impjanti. L-stress t għandhom jisiru minn esperti indipendenti u il fatti għandhom jiġu id-dikjarati publikament taħt il-supervizjoni ta' komissjoni. Dak huwa l-unika alternativa kredibli għanna għandu jkun hemm ukoll reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar sigurezza nukleari l-IAEA għanna ikonna standards Ewropej u esigenti u responsabiltis għal kommissjoni ma mbu responsabilta u koll għal kunsil biex taċċetta responsabilti taħħa u l-axħar huwa essenzjali li aħna nitalmu għal tip ta' enerġija alternativa u l-effiċenza enerġetika naħseb għanna u għanna nazlu ġa eh, miri vinkolanti. Grazie ħafna, signora Ek. Issa l-ħodor l-onorevoli Hams, signora Hams. Grazie ħafna, Sur Rottinger, inti ġa. Inglis stress tests. Eh, et għajmu eh, suspetti. Tittati definizjoni ta' tal-kunċett ta' test. U dak huwa fidejn l-autoritajiet nazzjonali u l-autorità li li huwa responsabbli biex jistħarġu li kienu responsabbli stess tal-ispezzjonijiet ta' MPPs fl-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss li ħaġa inkredibbli li tajt eh, li l-impjanti nukleari huma siguri daqs ir-rieħ eh, eh, u x-xemx verament temmen dak, eh, u għaveru daw n-nis forsi kienem għasta eh, ta' kontrol fil-bini tal-għaw l-impjanti, ma naħsibx xur Ottinger, jena naħseb li għanna niflu mill-qrib eh, tip ta' sorveljanza u l-natura volontarja tal-istress hija riflessjoni li mhix ħaġa li għandna nikkonsidraw bħala serja aħna nistgħu garanzija li l-esperti internazjonali, l-esperti indipendenti kollu aċċess eh, u li kollox jiġi skrutinizzat tlet dimensjonijiet u ma jkollokx n-nies li huma kuntenti biss jaraw il-dokumenti daw n-nis ilom jafu l-xurxina il-testin, dajmi jittolleraw li ikkunem xi eh, li xaħat jizvija minn norma nis li huma jitrattaw magħhom. Lima eh, għandhom eh, lima impjanti għandhom nalqom l-ewwel. Dan it-tip ta' stress test ħajwassal għal periodu ta' tibdil fl europa Nispera li nistaw nikonkludu da kollu sal-2020. Sur Ottinger, naf li tajt ħafna intervisti l-axħar u għat fil ġermania li inti ġiġa taf li ma impjanti nukleari mux ħajaddu dan dan it-test u hemm xi ftit minnhom li huma eh, li huma eh, tajbin. Ej, nitkellem dwar Fassenheim. Jekk ikollok xi terremot jew uh, arar mill-rin, uh, dik mhux ħaġa uh, dik mhux ħaġa li hija protetta. Tista' tgħid li liema huma daw li m'għandekx fiduċja fihom. Grazzi ħafna, Signora Holmes. Għal konservativi u riformisti sul ċisċester, għal minu ta' grazzi President, nishtiq nirringrazzja il-President tal-Konsellu u u kummissarju għad dikjerazzjoni tagħhom. Il-kontenut kejjel tagħhom huwa differenti minn ħafna oħrajn. Niftakru li hemm differenza kbira bejn reatturi ta' 50 sena fil-Ġappun u d-dizen il-ġdid li qed jiġu preparati bħalissa fl-Ewropa. Hemm dinja hemm baħar x'jaqsam Mbagħad eh, hemm differenzi bejn ir-riski li hemm il-Ġappun u r-riski li hemm fl-Ewropa. Tal-polent, qabel eh, kollox nkunu żguri eh, li dak li ġara qabel u narawx l-intenzjoni tagħna għalissa għalġejjin ir-reatturi qed jiġu id-dizinjani biex e, ikunu kapaxi jirreżistu ir-riski. Laqqas biex konta n nimmaġinawhom 20 sena ilu jew 15 jew 50 sena ilu. Etnew kost li taqbel miħaj, Signora Harms. Et toħod li il-ħin li għandi allokat, Signora Harms. Jgħajt il-sur ċiċister Moratorium naħsbu li u mux ħaġa li għanna namlu għax inkella qed naġixxu malaj wisq blaġla wisq minna ma jkollna provi eh, xjentifiċi. Ġiġa hemm kultura ta' sigurezza kbira fl europa aħna rridu ntejbu din il-kultura ta' sigurezza, ma m'għandniex eh, naġixxu forma maġla. Grazzi ħafna sur Ċiċister. Issa l-grupp tal-xelluk Ewropew u tal-ħolor tal-Nordiċi eh, għal-minuta l-Onorevoli Wills, il-Signora Wills. Grazie ħafna. elf persuna fil-Germania eh, demostraw, eh, ħarġu f'demostrazzjoni reċenti biex jitolbu 100% enerġija rinnovabbli u li nabbandunaw l-enerġija nukleari huwa possibbli. Hemm riskju residwali nafu li huwa hekk nafu li huwa hekk minn dak li ġara wara dak li ġara Fukushima. Għalhekk fl-Ewropa għandu nużaw l-aħjar teknoloġija biss. Minn mindu kien hemm id-direttiva fuq sigurezza nukleari fl-2009 l-Istati membri huma obbligati biss dak standard ta' sigurtà. Jiġifieri li diretta direttiva tiġi eh, abbozzata mill-ġdid bbażata fuq eh, proċess ta' koċiżjoni mal-Parlament. Jiena nitlob lill gruppi politiċi kollha biex jitolbu lill kommissjoni biex jabbozzaw direttiva u bla dubju għanna bżon kalendarju biex nabbandunaw il-nukleari. Issa għall-Europa tal liberta u Demokrazija għanna il-sur Savella. Skuza ruħi jgħajt il-President. Kommissa Komissarja jena naħseb li għanna naqbel li eh, biex tal-moratorium jena nixtieq nżid ma kollu li aħna deħlin eh, f'dinja ġdida. Il-dizastri kollha li qed jixxu ma' sul is-seklu 21 huma dizastri kbar eh, kbar, terremoti kbar u tsunamis kbar. Kif nistgħu nevitaw? minn teddida nukleari nħabba daw il-dizastri. Aħna qed naraw li nista' jkollna ħafna vitt minħabba daw tip ta' katastrofi kollegi. Dan il-Parlament aħna nikkondunnaw il-reati eh, kontra l-umanità jiena jiena nħoss li tebkus efficiency huwa kumpanija li qed eh, responsabbli għal-reat kontra l-umanità. Ma kien hemmx trasparenti trasparenza u ma tagħmel xejn eh, dwar il-ħaddiema li qed jaħdem hemmhekk. Allora għandna nikkonsidraw da bħala reat kontra s-soċjetà li aħna ħanifaċċawha fil-seklu 21. Grazzi ħafna, Sinjura Zabella. Naddu issa kallima oħra. Del Castillo, Mitonovs, Grazzi ħafna President, Grazzi ħafna Kommissarju, kollegi, biex jħetikol eh, nsifru biex nistudjaw biex għal-kura għanna bżon l-enerġija. Din l-enerġija eh, li ġeja minn eh, differenti, xiftet minnu huwa eh, odma, idraulika, fossil u nukleari oħrajn huma żied moderni rinnovabbli u mbagħad teknoloġija qed jiġi żviluppaw biex ikollna żjed sigurtà, biex ikollna żjed effiċjenza bħal minn fil-każ rinnovabbli għandna bżonn żjed stħarriġ li qatt ma ġiġ applikata bħalma huwa l-każ li e, naħżnu l-faħam u dak li jista' wassal għal fużjoni da kollu huwa ta' bżonn għax il-ħajja tan-nies dejjem kienet bbażata fuq E, e, titjib kontinu tal-risorsi li uża u istħarriċ li dan permetti li jisir e, medicina, l-studju, da kollu bazat fuq it-titjib tal-risorsi. It-tsunami ftitilu u terremot fissru u waslu għal dannu kbir għal ġappun, dawk il-vitmi, dawk li osfru u dak it-telf materjali materjali. Umbat kien hemm ukoll daddannu l-impjant ta' Fukushima, imma dak li nagħmlu huwa ntejbu s-sigurezza. Ah, għada ħan votaw fuq soluzzjoni konġunta li l-maġġoranza tal-gruppi qablu fuqa li juri dak eh, li aħna naqblu fuq u mhux dak li jisibra. Nispera li l-gruppi jkomplu fidili għal din il-proposta u mhux jagħmlu l-interessi tagħhom għanna l-appoġġaw dik l-idea komuni li aħna ftemna fuqa. Grazie ħafna sul-Unjura Castillo. Issa għal-minuta il-Sinjura Riera Madurell. President, l għabel kollox solidarita mal-vitmi u mal-familji ta' dawk li ġew evakwati wara l-inċident nukleari. Kif il-lezzjoni li għanna Eh, nieħdu minn dan l-inċident huwa l-bżonn li ntejbu il-miżuri tas-sigurtà. Ma s-sigurtà u sigurezza hija ħaġa li jirrikjedi risorsi umani għanna nħarġu l-dawk il nies li jaħdmu f'dan is-settur, għanna bżonn nkunu żguri l-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom huma verament tajba. Eh, sinjuri, għanna eh, li noħolqu taħriġ u post tax-xogħol li huwa tajjeb tkun l-aħjar forma biex nagħmluh dak li rridu. Nixtieq nisħaq fuq l-impenni li bħala grupp aħna ħadna fil-pjan ta' enerġija għall-Ewropa li ehm, ma fokati fuq il-renovabli, fuq l-infrastruttura, l-efficienza tal-enerġija u l-mobilità tal-elettriku. Dan il-kuntest inħoss li għanna bżon niftħu mill-ġdid id-dibattitu fuq il-faħam għax huwa l-unika eh, risorsa ta' enerġija Eh, fossil li għanna eh, fil-territorju. Grazzi ħafna. Nissa naddu għal Sinjura Hall. Grazzi ħafna. President, eh, stress test fuq standards tekniċi mhux bizzejiet. Mhux qed nitkellmu dwar terremoti biss. Il-problema fil-Ġappon kienu akkumulazzjoni ta' affarijiet Eh, problemi fil-komunikazzjoni, eh, telf tal-enerġija lokali, problema twassal l-oħra. L-radioattività tal-sit Fukushima qiegħed eh, xekkel il-xogħol ta' sigurezza li qed isir. Il-konsekwenzi joħorġu lil in mis-sit innifishom bħal l-radioattività li qed tidħol fil-baħar Allora, huwa essenzjali li l-istress test seħarsu lej il-konsekwenzi multipli u ġeometriċi u komplessi. Kif għad komissarju l-Istati membri għandhom eh, dritt li jazlu il-taħlita ta' enerġija, minti għandek responsabilta għal sigurezza nukleari. Taqbel l-Istati membri għandhom ikollu moratorium fuq impjanti nukleari ġodda u inti xħad proponi biex tiżgura li l-gvernijiet u l-investituri jiffokaw issa fuq kif jistaw ikollhom impenn ikbar għal l-efficienza ta' enerġija u enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna Signora Hall. Is-sur Turmis. Grazzi ħafna President, Kommissarju, kollegi. avvenimenti drammatiċi fil-Ġappun u rewna li impjant nukleari perfett hija ħaġa li ma teżistix jew inkella huwa ieħor li ġi ġa. Kulħadd jaf da. U nħabba l-popli fl-Ewropa jafu dan għandhom jippretendu reazzjoni għawija minna ħadd reazzjoni risposta ta' għandha tkun nibnu Ewropa li hija mija fil-mija renovabbli fil-sorsi ta' enerġiji tagħha. Il-taħlita ta' frankar fil-trasport u fid-djar u sorsi rinnovabli u l-użu tal-gass bħala eh, miżura temporanja hija l-forma li navanzaw. Il-mistoqsija li għandi għalik kummissarju inti li inti qed eh, tagħmel roadmap ta' enerġija disposta taħdem fuq eh, viżjoni bħal di verament temmen li din il-roadmap tal-enerġija hija li nistgħu eh, naqsmu maċ-ċittadini tal-Ewropa bħala eh, xenarju ta' enerġija alternativa. Is-sur Xemanski għal minuta. Grazzi. Jekk aħna ħanitalmu xi ħaġa minn dak li ġara fil-Ġappun, Li waħda li nawnu huwa noqogħdu attenti, għandna bżonn nikfokaw jekk titgħallem il-lezzjonijiet nabbandunaw l-enerġija nukleari mhux ħassolvi l-problema dependu fuqha ħajkonna iżjed mm, impjanti nukleari fil-frontieri tagħna li ħajkunu lil in mill-kontroll tagħna mill-kontroll tar-regolaturi tagħna. Issa ġa hemm investimenti li qed isiru f'Kaliningrad u bil-Belarus. Dik ħatkun għabar eh, ħazina l-kompetittività ta' settur ta' enerġija tagħna u l-industrija ta' għana. Illum għanna bżon nizguraw li l-elettriku li tiġi ġenerata barra mill-frontieri tagħna hija sottomessa l-istess stress test. Grazzi ħafna sur Ximanski. Sur Ransdorf, minuta. Grazzi ħafna, President. Il-dizastru fil-Ġappun jista' jwassal għal diversi konklużjonijiet. L-enerġija għandha tkun ħaġa li l-Istat għandu jikkontrolla. U kwalunkwe impjant ta' enerġija għandu jkollu amir addizzjonali tebko kienet eh, responsabilità negliġenza u U aħna noqdu attenti, ma nisimawx dawk li qegħdin jipritkaw il-teddit fl-Europa. Għanna bżon nis li jħarsu lej soluzzjonijiet ġodda, għanna bżon nis li għandhom ideat pioniri. Dak li aħna m'għandniex bżon u dawk li jitħasbu biss l-interessi privati tagħhom. Grazzi. Issa minuta u nofs, Soliva. Grazie President, Komissarju, Signori. Jien appoġġja r-rezoluzzjoni ġenerali bisħieħ. Aħna qed nagħtu żewġ messaġġi importanti rridu regoli komuni għal protezzjoni kontra dan tip ta' diżastru nukleari fl-Ewropa li naġixxu b'mod individwali, għandu jkun parti mill-passat, 180 km l-bot minnaw fil-Germania hemm żewġ impjanti antiki li inalqu mod temporanju u 100 km l-bot Fessenheim hemm reattur nukleari li mhuwiex iktar sigur minn dawn iż-żewġ impjanti Ġermaniżi li twaqfu milli jintużaw minħabba ġara fil-Ġappun għalhekk kridu kriterji komuni u rridu standard solin naħseb li għandna l-bażi legali u dejjem hemm il-kwistjoni politika fuq kemm nim, kem nimxu d-dim u rridu nagħmlu ħafna iktar u koll rispettivment minn xiejdu stati membri uħut ħaj ħajkunu ħajtilqu mill-enerġija nuklear biktar ħeffa, iżda ma rridux iktar importazzjonijiet ta' gas per eżempju mir-Russja u rejna li dak li rridu hija iktar enerġija li tiġġedded u iktar effiċjenza tal-enerġija. Qabel Ċernobil kellna pjan ta' azzjoni tal-enerġija u bil-maġġoranza ta' din kamra jien favur pożizzjonijiet vinkolanti rridu effiċjenza tal-enerġija li tista' tkun irħisa għall-industrija u rridu niddeċiedu fuq dan. Grazzi, Sur Lise. Sinjura Trautman għanda l-kelma għal-minuta. Grazzi, President, Komissarju, kollegi, l-enerġija nukleari hija sors muġej mill-faham, iżdija sors enerġija transitorju u jista' tkun sors enerġija perikollus. Il-problem wara Fukushima hija biex naslu f'pożizzjoni fuq is-sigurtà tal-impjant nukleari u rridu stress nukleari stress test armonizzati fl-Unjoni Ewropea. Unkunu trasparenti fil-waqt li nżommu l għala livelli, li nġildu it-tibdil tal-klima u t-tisħin globali. Fisru li b b'mod adekwat. U nipruvaw li nproduċu l-elettriku minn ma emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju fi Franza l-enerġija nukleari apparti mit-taħlita. U rridu nitkellmu żgur fuq enerġi li jġeddu li jizdiedu, għax fuq medda twila ta' żmien sa' medda moderata, jistgħu jkopru l-konsum kollu tagħna. Fuq is-sigurtà tal-impjanti nukleari rridu nikkonsidraw wkoll is-sigurtà tal-provista fl-Unjoni Ewropea l-ebda pajjiż ma jsib l-ekonomija tiegħu xekla minn problemi tal-enerġija għandna bżonn komunità tal-enerġija. Grazzi, Sinjura Trautman, Sinjura Lepage. Grazzi, President. Nista biss nappoġġja dak li għal mill-kollegi tiegħi fuq is-sigurta u fuq l-indipendenza tan-nies li qed jagħmlu dawn is-stress test u rridu liġijiet komuni fuq il-livell ta' komunità. Għandna l-impjanti tagħna aħna li ġew mibnija ddisinjati rispettivament mill-kumulu tar riskju. Għallek isiru x'tessijiet isiru ma nistgħux nkunu sikuri filmja għal dawn l-impjanti huma siguri. U ma nsibx li hemm ċittadin fl-Ewropa li lesti ħalsu l prests ta' aċċident nukleari. U rridu nkunu konxi ta' dan, rrid nippruvaw norganizzaw il-mod kif aħna nimxu l-bot mill-enerġija nukleari natu kas il-kapacitajiet industrijali tagħna u rrida tagħna biex ma nżidux l-emissjonijiet tal-diostu tal-karbonju. Bil-proġett il-proġett Ewropew għandu jkun li nitilqu l-enerġija nukle nukleari forsi nkunu rridu ftit iktar minn 15-il sena, dan huwa pjan fantastiku li jista' jiġbor iċ-ċittadini jagħtihom konfidenza fina fil-Parlament iżda wkoll fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għax Fukushima fisser li rridu għatta rezistenza kontra l-korpi li organizzaw. Grazzi. Sur Rubik jixtieq poġġilek mistoqsija. Taċċetta l-mistoqsija. Iva, tista' tkompli. Grazzi President, nixtieq insaqsi li sinjura Trautman din mistoqsija Franza għandha mudell ta' indipendenti ta' regolament. Taħseb li l-modell Franċiż jista' jintuża l-Ewropa, fis jista' jkun hemm regolatur Ewropew bażat fuq il-modell Franċiż? nirringrazzja l-kollega tiegħi għal dik il-mistoqsija naħseb li l-modell Franċiż huwa indipendenti u loġika li jatin fuq komunità Ewropea tal-enerġija. Isser li rridu regolatur fuq livell Ewropew u rridu li jkun hemm kontroll u indipendenza ta' dan il-korp. Xat mistoqsi oħra, Sinjura Trautman, autoritajiet indipendenti irridu ħarsu l-kompożizzjoni ta' ta' dawn l-autoritajiet indipendenti. Naħseb li din hija każ ta' diskussjoni. Preżent fuq livell nazzjonali dejjem nistgħu nisfidaw il-kompożizzjoni ta' dawn il-korpi u naċċetta il-komment ta' Sinjura Lapax. Naħseb li kien hemm perjodu fejn plur pluralizmu jkun żgurat. Iżda minix ngħid li marriċ nattaka xogħol ta' dawk li qegħdin fil-pożizzjoni bħalissa. Kulħadd kuntent, nistgħu nkomplu. Grazzi. Issa naddu l-kelma l-Sur Toshinovski. Grazzi, Sur President, Komissarju, għal numru ta' ġemat, konet inħarsu lejn l-sforz straordinarju tal-Ġappuniżi mal-konsegwenzi ta' terremotu tsunami. Namira kif huma qed ikampaw ħadd ħatma għal dan f'din il-kamra sissa. Dawn l-avvenimenti dejjem waslu għal iktar miżuri ta' sigurtà. Wara kraxjar ta' aeroplan in-nies ma waqfux isifru, iżda sigurtà żdiedet. Id-diżastri tal-Ġappun għandu jiġi evalwat għandna nitalmu lezzjonijiet għall-impjanti nukleari. Id-diżastru naturali u l-mod kif affettwa l-impjant għandu jiġi mifhum u impjanti għandhom jiġu mibnija li jistgħu jifilħu għal dawn it-tip ta' diżastri. rridu nitalmu wkoll mill-isforzi ta' salvataġġ wara d-diżastru. Zgur rridu nevalwaw impjanti għas sigurtà tagħhom l-avvenimenti fil-Ġapun huma opportunità biex nevalwaw standards eżistent minar il-paniku politiku. Grazzi u issa issur rol għal minuta u nofs. President, kollegi, naħseb li huwa maruf li fi stati membri u bejn gruppi politiċi eh, perspetti opinjoni differenti fuq l-enerġija nukleari Eh, minu favur minu kontra u anke fi grupp politiku wieħed ħassib ħafna opinjonijiet differenti. Iżana dan dizastru fil-ġappun problema kbira. Bdejna dibattitu u naħseb li il-mozzjoni għal riżoluzzjoni hija promettenti ħafna. Naħseb li l-lum għada ħanifukaw fuq mistoqsija waħda biss. Aħna kapaċi ntejbu l-standards ta' sigurtà tagħna mod komuni u naħdmu f'daqqa u ħanoħolqu xi tip ta' pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett. Forsi wieħed ma toġbux ir-riżoluzzjoni iżdem test li jiffoka fuq li nieħdu iktar sigurta u kooperazzjoni Ewropea li servi l-interess ta' dan il-livell imtejjeb ta' sigurta nittama li l-lum u għada mhux ħan kunu involuti fid-dibattitu fuq jekk għandix nużaw l-enerġija nukleari għax hemm ħafna favur dan hemm ħafna kontra. Mhux dan irridu nagħmlu llum, irridu neżaminaw l-mozzjoni għal-riżoluzzjoni ta' qudiemna rrid nifukaw fuq dan. U nittama li konna maġġoranza u nittama li konna unanimità wkoll favur. Naħseb li nkunu għamilna servizz l-nis u nkunu tajibna l-status ta' din l-istituzzjoni u jekk noħorġux mill-enerġija nukleari jew le dan huwa dibattitu għal ġimgħa ta' wara. Surroj, taċċetta Iva Sinjura Harms. Inti taf li fis-settur tal-enerġija nukleari jien favur ta' iktar sigurtà. U konna ta' suċċess sentejlu met kena id-direttiva sigurtà nukleari għax ħafna minn nies tal-parlament kienu kontra standard zola tal-sigurtà għanna problema fuq li nerġon għajmu l-fiduċja tan nies il-parlament mandu xejn xijajt f'dan it-tilwim kollu għax fuq stress test u sigurtà nukleari dawn kollha tiġu indirizzati fjuratom u l-Kunsill u l-Kummissjoni. U aħna qegħdin fil-Parlament biex nagħtu opinjoni jekk tiġix aċċettata jew le, dan ma nistgħux inkun nafuh. Jekk inti tgħid li aħna sejrin lejn il-ġejjieni, jekk nħarsu lejn juratim l-antika rrid niżguraw li jkun iktar trasparenza meta nitkellem fuq is-sigurtà nukleari. Forsi nkun nistgħu naslu għal ftejim aħjar. Skużani, ma naħsibx li kien hemm mistoqsija f'dak li qed iżda mhux problema. Għax inkompli fittex u nuża din l-opportunità inti taf li aħna għanna pozizjoniet kompletament differenti fuq din kwistjoni. Jekk toqdu attenti sur Schulz. Sinjura Harms, naħseb li jkun sinjal kbir. Jekk aħna ikonna maġġoranza wara din ir-riżoluzzjoni fuq livell ta' sigurta imtejba dan ikun aħjar mill għamna fil-passat. U inti għandek raġun tgħid dan, zek ridu livelli ola ta' sigurta l-Ewropa. Naħseb li dan jista' jqajjem ukoll l-istati membri. Jista' jkollna pożizzjoni differenti fuq jekk nkomplu x'nużaw l-enerġija nukleari. Iżda naħseb li għandna għandna naċċettaw din il-mozzjoni. Sur President, jien insultat lis sinjura Harms. Attakkatni attakatni minajr minar ma użat il-kartal blu, iżom bat użat il-kartal blu għal kellim liħor. Jista' jkollna trattament eku kjoġbok? Surroj? Surroj, kjoġbok? imbidel xi ħaġa fil-pożizzjoni tiegħek dan il-flok għandu 30 sena. Lura f'dak iż-żmien aħna kienu qalulna li dan it-tip ta' aċident jista' jiġri darba fa' telef sena u iktar reċentament smajna li jekk inti taqsam 10,000 sena bin-numru ta' impjanti nukleari ikollok 25,000 sena u Chernobyl kien 25 sena ilu. Taħseb li l-impjanti nukleari huma siguri? Surrojl, ftakar li għandek 30 sekonda. Imma l mistoqsija Zadom tan biex poġġejt il-mistoqsija il-pozizjoni tiegħi, l-opinjoni tiegħi imbidlet iżda mhux fil-punti bażiċi u għadaqsek ħażin jekk tikkwalifika l-pożizzjoni tiegħek jien dilt il-pożizzjoni tiegħi mod sostanzjali u naprova dil mozzjoni jekk tibqa' kif inhi din hija differenza l pożizzjoni tal-passat tiegħi. Tikkunsidra dan adekwat jew mhux adekwat din hija l-pożizzjoni tiegħi u nsejħilkom biex taddu din il-mozzjoni mod unanimu. Nistriħu għal-moment u komplu bidde dibattitu Issa Sur Lionel għandu minuta. Iva, kellek jien il-president tal-Komitat Ambientalista u kellek president ieħor ma jistax kollok pożizzjonijiet daqshekk differenti. L-ewwel pass sar mill-Kummissjoni iżda mhuwiex biżejjed. U nemmen li rridu nerġgħu nevalwaw miġdijt il-kwistjoni kollha u naħsbu fuq x'inhuwa fundamentali, rridu livelli għolja ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Rridu xenarju ta' twaqif ta' użu tal-impjanti nukleari, meta nitkellem dwar ir-riski u forsi ma jistgħux inħossu responsabbli ta' ta' avveniment bħal da barra l-Unjoni Ewropea. Intom f'Berlin ħattu iktar azzjon milli ħadna aħna fi Strasburgu u Brussell. Għalhekk nittama li aħna jkollna xi tip ta' pjan jew strateġija ta' ħruġ u roadmap forsi l-Kummissarju kun Kummissar, kun tajb li jkollna dan ir-roadmap sa, sa ġunju, wara, forsi wara l-istress test. Grazzi, Sur Lajnen. U għal minuta u nofs, is-Sur Kanċan. Grazzi, President, Komissarju, Ministru, il-naħseb għanna nesfru l-kondoljanzi tagħna għal dawk involuti jew affettwati mid diżastru tal-Ġappun. Is-sitwazzjoni hija waħda ta' tħassib kbir. U naħseb li huwa id-dmir tal-politiċi biex ma jċedux għal xi tip ta' paniku, żajdu pożizzjoni razzjonali u jagħmlu evalwazzjoni ċara tal-fatti ta' din kwistjoni. U naħseb li hemm żewġ konsiderazzjoni importanti. dinja waħda li aħna naqsmu u memx frunti li sow intellow biex jiproteġjon problem ta' dan it-tip u tini konsiderazzjoni li aħna għanna dejjem nażlu żvilupp sostenibbli. Żvilupp sostenibbli għandu tlet aspetti ekonomiċi, ambientali u soċjali. Jekk nistgħu npoġġu dawn f'daqqa u nagħmlu dan l-isforz, naħseb li nkun qed nimxu fid-direzzjoni tajba din riżoluzzjoni li ġiet imresqa qudiemna li nappoġġja sħiħ Hija l-frott ta' kunsens ġenerali, naħseb li wasal iż-żmien li aħna nerfgħu responsabilità tagħna. Ta Termini ta' ispezzjonijiet u responsabilta għal preżent u għal futur. Hemm ċertu parametri li aħna għandna l-impen biex nirrispettaw nimxu magħhom rridu nfittxu wkoll li niksbu l efficienza massima f'kull settur tal-enerġija, inklużi l-enerġija l-enerġi li jġeddu, rridu kol nipromovu kultura ta' innovazzjoni u riċerka f'dan l-qasam u dan ikun tajja pal kulħadd. Grazzi. Il-Presidenza ġiet informata l-illum huwa eh, Sur Lajlan qed jiċċelebra l għalhekk eh, awguri Sur Lajlan. Palabra por un minuto la signora Herzog. Al minuta sta signora Herzog. Grazie President. Sur commissario, colleghi, il-sikurezza nukleari għanda wiċċ ta' bniedem. Meta wieħed ikun qiegħed jibni dan l-impjant nukleari meta ikun qegħdin infasslu l-leġiżlazzjoni, regolamenti dawna kollha hemm element uman fihom. Issa biex napplikaw nżommu dan l-arfin uman huwa neċessarju biex dawk li imexxu l-impjanti nukleari u anki meta dawn l-impjanti nukleari jinalqu iridu dejjem iżommu f'moħħom din il-ħaġa. Iridu nitalmu issa minn dal-inċident fil-Ġappun. Betan importanti anki biex forsi nsarħu moħ il-pubbliku naqbel li du namlu da kollu li nistaw sabiex nieħdu sem anki ma' organizzazzjonijiet internazzjonali illi jitrattaw l-enerġija nukleari. Jina nasa irridu nħarsu wkoll l-iskart nukleari f'daw l-aħħar 60 sena u irridu nużaw il-miljuni ta' euro sabiex nħarsu lejn alternattiva għall-enerġija. Is-sur Franco issa. President, Kummissarju, Aziz kollegi. Suppost li ma din diskutu it-titjib ta' sikurezza eh, nukleari u ma mux niddubitaw minn jekk nużaw l-enerġija nukleari għax din hija parti integrali minn dipendenza eh, enerġetika tagħna u biex innaqsu l-emissjonijiet. Irid ikollna iva stress test fl-impjanti nukleari kollha u dan huwa l-ewwel pass, pass responsabbli li rridu nieħdu u serraħ moħħu koll ċittadini Ewropej. Dawn l-istress test rridu jisiru għabbażi ta' kriterji komuni u rridu niddeċidu. Illi il-grupp um, ta' pejzi li jużaw l-enerġija nukleari kollom kriterji komuni irdu nħarsu lejn ukoll il- -koll il um, riski transkonfinali u għanna bżon għalek ta' livelli ta' sikurezza għoljien anke fiħdan il-G20 u l-IAEA. E Il-grupp ta' regolaturi fl-Europa tal-Punent u reatturi irridu ikkonna livelli għolja ta' kwalità l-Unjoni Ewropea trid tkun modell. Kemm f'dak għandu x'jaqsam ma' livelli għolja ta' sikurezza kif ukoll it-turija ta' solidarjetà. Grazzi ħafna issa għal minuta is-Sinjura Van Brent. Grazzi ħafna, President. Risoluzzjoni tal-enerġija hija appoġġjata minn numru ta' gruppi politiċi hawnhekk, però jiena nara stramba li mhux kulħadd fehm eżattament x'ġara hawnhekk. Għadu kif seħ diżastru, katastrofi illi tista' isseħ fl-Ewropa wkoll ma, ma jeżistix ir-riskju zero dan huma affarijiet li jistgħu jiġru hawnhekk u rridu naċċertaw illi il-talim li għandna nitalmu minn dal-inċident u jekk impjant mhuwiex sikur għandu jingħalaq. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar impjanti nukleari illi imbnew 20 sena ilu u li suppost kellhom kellhom jibqgħu tajbin għal 20 sena. Però mbagħad għandna impjanti li għadhom jintużaw 40-50 sena wara kif jista' jkun għadhom tajbin dawn. Grazzi ħafna Sinjura Van Brem tista' Sonek għal minuta u nofs. Grazzi President. Fis-26 ta' April ħajkun għaddew 25 sena sa minn l-inċident ta' Ċernobil. Issa 50 25 sena wara ħankunu għadin infakru l-vitmi. Fil-waqt li qed niftakar f'dawn l-avvenimenti ta' Ċernobil, nixtieq nuri l-akbar kondoljanzi għal-poplu mal-poplu Ġappuniż li wkoll issa qegħdin jiffaċċjaw diżastru nukleari. ċertu radjazzjoni għandu half life ta' 30 sena u fl-Ukrajina sal-lum il-ġurnata għatem ikel li għadu kontaminat ilma u ħut u ħaxix skont il-Greenpeace għadhom kontaminati sal-lum il-ġurnata. il, -ġurnata. il Zona ta' kontaminazzjoni hija tal-inqas ta' 30 km mad-dawra ta' Ċernobil. Imma tanna l-pajizi oħra bħal Russja u Belorussja li qegħdin jibnu impjanti nukleari ġodda u dan qegħdin fuq l-adba tal-Unjoni Ewropea u ma nafux xajkunu l-livelli ta' sikurtà hemmhekk. U ma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 qegħdin jibnu impjanti nukleari bħalissa ftit li l-in mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx li l-Istati Membri Ewropej għandhom jixtru l-elettriku minn dawn l-impjanti jekk ma jaddux mill istess test li ħatam l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna is-sur Enċu. Għamminuta. Grazzi, President. l Jina nishtiq nuru kondoljanzi, nesprimi kondoljanzi mal-poplu ġappuniż. Naħseb importanti li aħna nuru appoġġ għal ġappuniżi l-inċident ta' Fukushima wara il-ħafna reatturi mhumiex sikuri għalek is-sikurezza nukleari trid tingħata l-attenzjoni siħatana. tagħna. Naħseb il stress test tal-reatturi nukleari huma importantissimi m'għandhom isiru mill-aktar fis. Imma eja, ma nemozjonawx ruħna wis. Għalix, xorta rridu nużaw il-rizorsi li għanna u l-istati membri irridu jiddeċidu huma x'tip ta' enerġija ħajużaw li nistgħu nagħmlu għal naċċertaw li fuq livell Ewropew nżommu mal-iktar eh, livelli u kriterji għolja da kollu li jsaħ fuq livell nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam mal-taħlita enerġetika jrid ikun ibbażat fuq għarfien oġġettiv u xjentifiku. Grazzi ħafna Sur Karens. Grazzi President. Kollegi. Madwar terz tal-elettriku jiġi minn impjanti nukleari fl-Ewropa u hemm żewġ mod kif nistgħu nissostitwixxu din l-enerġija li ġejja minn pjanti nukleari jew nżidu l-enerġija mill-gass jew l-enerġija mill-faħam. Il-faħam però jwassal għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u l-gass ifisser l-importazzjoni mir russja Għalhekk hemm żewġ affarijiet li nistgħu nagħmlu Fil-fatt, li waħda mill fajt nistgħu għamlu għal nżidu l-kriterji ta' sikurezza fl-Unjoni Ewropea ma ta' mhux bizzajet għaliex fil-Belorussja u fir-Russja. Mhux biss qegħdin jużaw l-impjanti eżistenti imma qegħdin jibnu impjanti ġodda. Għalhekk dawn il-kriterji jridu japplikaw mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma fid-dinja kollha u b'mod partikolari l-pajjiżi ġirien tagħna Russja u Belorussja. It-tieni li nista' nagħmlu wkoll huwa l-intejbu l-effiċenza enerġetika u naraw kif nistgħu nifrankaw l-enerġija permezz ta' l-użu ta' enerġija rinnovabbli, enerġija tal- ehm, tal-bahar, tal rieħ tal-xemx, irridu nimplementaw ukoll miżuri li jgħinuna nifrankaw l-enerġija u l-enerġija rinnovabbli iħarsuna minn importazzjoni fil-futur. Grazzi ħafna Sur Pirillo, President. L-aħbarijiet minn Fukushima dejjem qegħdin isiru aktar u aktar inkwetanti. Bizna limiti ta' sikurezza normali u ma nafux se jiġri fil-futur għanna bżon ta' riżultati trasparenti u għalek għandu rritu kunem stress tests tal-impjanti nukleari eżistenti. Imma jekkuma jikkawżaw it-ħassib, allura rritu konna il-kuraċ illi nitolbu illi u immedjatament. Għanna bżon ta' kriteri ta' sikurezza li ħafna ma' nix suppost għadin nikkonsidraw li nibnu impjanti ġodda. irridu nitbedu minn din it-tip ta' ġenerazzjoni ta' enerġija x'ma tal affarijiet imorru żmerġ, imorru żmerġ ta' veru b'mod illi ħadd ma jkun jista' jreġġoħhom lura. Irridu nifokaw ukoll fuq l-effiċenza enerġetika u fuq l-enerġija rinnovabbli hemm għandu jmur l-investiment Dan huwa dibattitu li għandu jinvolvi l-ċittadini tagħna u l-awtoritajiet lokali. Grazzi ħafna jgħid il-President Sinjura Jordan. Grazzi, President. Jiena naqbel ma dawk il-kollegi li diġa qalu li għandna bżonn naċċertaw li ikun hemm sikurezza nukleari fuq livell Ewropew, imma kollegi jridu niftakru hawnhekk il kultura ta' sikurezza hija waħda wiesa ħafna li tinkludi teknoloġija sikura kif ukoll li naċċertaw li jkun hemm finanzi biżejjed, riżorsi umani biżejjed, kif ukoll awtoritajiet supervizorji indipendenti b'saħħithom. Dan ukoll jridu ħdu il-konsiderazzjoni meta niġu biex niddefinixxu l-standards ta' sikurezza. Jridu naċċertaw illi fuq livell istituzzjonali ikun hemm l-ola kriterji possibbli Intom għattu li l-istati membri mhumiex interessati, imma min huma l-istati membri jekk nsaqsu l-ċittadini tagħna, jekk naraw x'inhi l-opinjoni pubblika u tiġa saru starriċ f'dan ir-rigward, naraw li huma iridu li din il-kompetenza fil-fatt tgħaddi fuq livell Ewropew, imma jina kontra li nagħlqu l-impjanti nukleari għal raġunijiet politiċi fil-Ġappun hemm numru gbar ta' emmat ta' impjanti nukleari ma kienet waħda biss li ġiet affettwata minn dan l-inċident qabel ma naċċettaw il-miżuri li tkun hemm argumenti u fatti xjentifiċi. U għalhekk irridu nagħmlu wkoll analiżi xjentifika ħalli naraw eżattament x'ġara f'Fukushima ħalli nkunu nafu eżattament x'kienu raġunijiet ta' veru illi waslu għal dawn id-danni. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li issa qegħdin fi triq biex nadottaw direttiva fuq l-iskart nukleari u għawnek għanna opportunità biex nuru li ħna tassew seri fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. La signora Alfano le ha sacato tarjeta azul. Għanna talba bil-blue card sulfano jekk joġbok. You have the floor, you have the floor. kellem, signora. Grazzi. Jiena nixtieq insaqs il-kollega tagħna hawnhekk jekk. Eluf ta' mwiet ma ġelwix terġa' taħseb daqsxejn l-affarijiet. Naħseb li għandna bażi tajba bizzejet biex nindunħawn illi dawn l-impjanti u l-enerġija nukleari huma perikolużi ma, ma fetwa ta' xejn din il-ħaġa. Għanna mistoqsija grazzi. Mistoqsija minna ħatijaj kemm il-impjanti nukleari iridu jidġarfu biex inti tajt li huwa bizzejjed għax inti għat illi waħda biss intlaqtet fil-Ġappun u dan l-impjant nukleari ma kienieċ waħda kienet sitta. Kemm kemm iridu kemm iridu kun hemm ħsara biex inti tibda l-opinjoni tiegħek allura? Sama? Come on jekk Grazzi. withdraw my, my uh, catch the eye if I can put. Jina nishtiq namel mistoqsija iżja issa u jek tippermetti li l mbagħad nirtira l-KGD it-talba tiegħi ta' KGDI f'dak il-każ. Sewa, mela f'pajjiżek f'Kirxko hemm ċentrali nukleari illi uħut iqissuwa li tinsab f'żona sizmika. Issa inti taqbel li dan l-impjant nukleari għandu jkun fost tal-ewwel illi jrid jiġu jkunu eh, sottomessi għal dan l-istress test ħalli iċ-ċittadini serħu moħħom li dan l-impjant nukleari minn kja li jinsab f'żona sismika ma jkun mhuwiex perikolus. Iva, Sinjura Jordan, jekk jogħġbok. Grazzi. Fil-Ġappun, Iva, kien hemm eluf ta' vittmi u jiena personalment jiddispeċina ħafna u nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti kull tip ta' għajnuna. Imma jiena ma rridx li nabbużaw minn din is-sitwazzjoni biex niġġieldu l-enerġija nukleari. Ejdu, nkunu Ma rridux nkunu ideoloġiċi hawnhekk idu nanalizzaw b'mod xjentifiku x'qed jiġri. U ma nix nużaw il-vitmi ta' dizastri nazzjonali u vitmi ta' terremoti u tsunami ma' dawk il-vitmi ta' l-inċident nukleari. Nista' kompli? Mela, kemm l-inċident nukleari ħajkun bizzejt għalija ħajbastani. Jiena semmejt waħda, impjant wieħed li għandu numru ta' reatturi. Issa, nafu illi fil-Ġappun hemm qatt ta' impjanti nukleari u kull wieħed kull inċident irid jittieħed bl-akbar serjetà. Mhux l-inċident biss, però irridu nikkonsidraw l-avvenimenti li huma meqjusa bħala inċidenti minuri u naraw kull każ għalih. Dan il-każ juri li inċident wieħed biss m'għandux ikun skuża għalina li ngħidu Kien hemm tliet mistoqsijiet, President, waħda bissa dni Egypt. Mela, issa naddi għall-impjant ta' Kesko. Pajizu kol kien soġġet għal eh, kontrolli, anke l-Austria kienet attiva ħafna u għamilna ħafna testijiet dwar is-sikurezza sizmika. Ġifir dan huwa xi ħaġa u tastiet li jsiru b'mod kontinwu u regolari u kulħadd fl-Slovenja jaqbel iva illi dan l-istress test sir fi Slovenja wkoll. Imma aħna pajjiż żgħir, pajjiż nukleari żgħir. Għalhekk imdorrijin bat ikbar ta' kontrolli minn dawk il-pajjiżi li huma ikbar minna. Grazzi ħafna ton seber. Grazzi, Kommissarju. Eh, jina wkoll mill-Awstrija u aħna wkoll inkwatati dwar Kuxko. Nittama illi dak li għadha kif s Sinjura Jordan issi realtà. Jiena nissimpatizza mal-poplu Ġappuniż illi bħalissa hija tibati l-konsegwenzi ta' dan id-diżastru irridu nibdew nitalmu aħna fl-Ewropa issa minn dawn l-inċidenti u laqwa ħaġa nistgħu nagħmlu immedjatament huwa li nollu l-livelli tal-sikurezza fil-reatturi tagħna. Għandna bżonn ukoll forza ta' protezzjoni ċivili Ewropea. Huwa ir-responsabilta u id dover tagħna li naċċertaw li jkollna sistema ta' assistenza transkonfinali u għandna bżonn ukoll pjan fuq tul ta' żmien sabiex eventwalment ma nibqgħux nużaw l-enerġija nukleari għax is-sinjali huma ċari permezz ta' kriterji preżenti ehm, l-enerġija nukleari mhijiex sikura u hekk ħajibqa' l-każ, hekk ħajibqgħu l-affarijiet għal numru ta' snin, ċertament aħna ma nistawx nagħtu l-garanziji ta' sikurezza li hija meħtieġa u l-istess test iridu jkunu bbażati fuq ir-riskju totali ta' l-impjanti eh, u uh, l-avvenimenti kollha u mhux ta' avvenimenti individwali li tsunami żwed ma jistax ibassarhom ma tantx ħajkonna minnhom fl-Ewropa ma ċertament ħajkonna terremoti. Grazzi ħafna.

Issa għanna bżon inħarsu lej l-ġejjini tal- l-enerġija eh, nukleari għanna bżon nieħdu pożizzjoni imparzjali nħarsu lejn il-kwistjonijiet ta' sikurezza u wkoll tibdil fil-klima fl-istess ħin. Eh, bla dubju li hemm eh, xi tip ta' ekwilibrju li nistgħu naslu għalih bej sorsi differenti ta' enerġija u rinnovabbli. Għandna nivessu fir-riċerka biex naslu għal dan. U għandna bżonn ukoll ninvestu risorsi ġodda biex l-enerġija konvenzjonali eh, tasal fl-Europa mill-kurutur tal-nofsenar għanna bżon teknoloġiji ġodda biex ikunu nistaw naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 diversi direttivi u evidenti li għanna bżon nieħdu perspettiva wiesa. U meta niġu għal il-kwestjoni tal-istress test, il-riżultati ta' dawn it test għandhom eh, jitħlu jiġu assorbiti fil-linji wiġi ġodda jew direttivi ġodda. U biex ikun namlu valutazzjoni fil-kas li kunem hemm xi ehm, ħarba ta' ta' din enerġija nukleari, hemm il-kwistjoni wkoll tal-iskart nukleari u dan kif jiġi mormi. Jekk aħna nista' jkollna fiduċja fil-enerġija nukleari fil-ġeni din kun nistgħu nsolvu l problemi Grazzi ħafna. Ġa kenna dibattitu verament uh, jaħraq u ħafna blue cards u kien verament ġenerus. Eh, jina evidentement ma nistax nati il possibilta li jitkellmu 34 persuna kull ma ħanamel. Għalet nati t-nejn, il-PP, t-nejn il-Soċjalisti, għet il-Ħodor, eh, wieħed il l ħali, wieħed il ħodor wieħed il ebdi u l-ħar wieħed għadawk mux għallinjati. Il-Sinjura Anglikjeni. Grazie ħafna President. Komment fil-qasir dwar il-pajzi, dak li qed fil-nukleari fil-pajzi terzi rib tana. Ġa hemm referenza zewġ kazi tu zewġ proġetti fil-Kaliningrad fil-Federazzjoni Russa li huwa mdawwar kompletament mill-Litwenja, Polonja u l-Baltiku u t-tienu fil-Belarus fej hemm impjant nukleari pjanat 20 km il-bot mill-frontiera tal-Litwenja. Meta d-dinja kollha kien qed jaraw x'qed jiġri fil-Fukushima, il-gvern tal-Belorussja fil-15 ta' Marzu u Rosatom, il-kumpanija russa, effermaw kontrat li bija Rosatom eh, tispiċċa l-impjant eh, f'Belarus sal-2018. Russja qed eh, tagħmel envelop ta' 6 biljun dollar biex tifinanzja l-proġett. il belarusja mhux qed jinformaw il ġirin tagħhom u l-proġett kif inhu Eh, huwa kontra l-konvenzjoni eh, Expo dwar eh, ehm, valutazzjoni ta' impatt tal-ambjent. Issa naddi għal signora sinjura Tikaw, jgħat il-President. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna. Jina ħad għos bid-deċizjoni tal-Kommissjoni li tamen dawn l-stress tests fl-Unjoni Ewropea kollha. Jien aħna nixtiequ li dawn l-stress tests jiġu bbażati fuq kriterji komuni biex niżguraw li s-sigurezza nukleari tjieb fl-Unjoni Ewropea għawi 143 reatturi u daw jagħtu 30% tal-enerġija li hemm fl-Ewropa. Ma s-sigurezza hija responsabilità ta' kulħadd għalhekk aħna għandna bżonn eh, nipreparaw il-soluzzjoni għal sikurezza ta' dawn reatturi għanna bżon nizguraw li aħna namlu l-investimenti xir u nħabba daw il-stress tests l-standards għal reatturi fil-ġejjini irridu jiġu ġeċizi u dana evidentement ħa jżid l-spejjes. L-Unjoni Europea tinvesti fil-efficienza enerġetika u tiffoka fuq l-enerġija rinnovabli. Issa eh, naddu għall-onorevoli Jatin ma Makjal minuta. Haluaa jäsenmaissaan ja naapurustossa stressitestit. Grazie ħafna, President. L-Unjoni Ewropea tittamel stress tests. Mm, iżda dawn stress tests huma dajfa. Għax huma volontari. L-Unjoni Ewropea mandiċ standards komuni. Għana għanna bżon għana kollu ta' standards komuni. U l-isfess stess jridu jsiru minn korp independenti. Ja itse ovat laiminlyöneet valvontaansa, jotta nämä olisivat... Ma rix nemmen, ma nistax nemmen li regolatura nazjonali jammettu li kunem xizbal żball regolatorju xi ħaġa mhux posta f'pajjiżhom, daw li standards għandhom ikunu miftuħin u checks independent. Issa l-minuta l-onorevoli Rivassi. Il-President, je voudrais quand même rappeler aux collègues. Grazie President, Jien nfakka l kollegi li l-incident ta' Fukushima għadu ma temx. Għatem eh, riskju li kunem esplosjoni nħabba li l-alba tal-reattur eh, idub. Jek dawn eh, l-stress test siru mistoqsija tiegħi kif tagħti garanzija li l-kriterji kollha li inti għamilt referenza li fil-Kumitat ITRE jihdu ta' tagħhom mill-istati kollha li għandhom impjanti nukleari. Kif ħatobbliga stat membru li mhuwiex dispost li ħalli espert eh, u għacċess indipendenti biex jispezzjonaw impjant ma nistax nara kif l-istress tijak, l-istress tiegħek ħajsiru hemm bżonn li jkun hemm struttura indipendenti li tiċċekkja u tispezzjona l-impjanti nukleari ta' kull stat membru. Kelmu dwar l-Armenja, Belarus, kif nistaw tiżgura li dawn li liġu spezzjonati wkoll? Verament għandna responsabilta li eh, noħorġu minn nukleari u għanna bżon niproponu il-parlamenti nazjonali strategija biex noħorġu minn nukleari. Grazzi ħafna. Onorevoli Paska. Dziękuję za słowa, vážený pan prezydajuci. Grazie, ħafna president. Id-dannu li sar fil-Fukushima juri li daw tip tampjant u huwa importanti ħafna li wieħed E jizgura li sikurezza. Għalhekk huwa importanti li l-Kummissarju Ewropea id-deċidu li jagħmlu jiċċekkjaw l-impjanti kollha. l ċittadini tal europa għandhom dritt ta' għal sikurezza u audit indipendenti tal-installazzjonijiet nukleari. Dawn it-tip ta' spezzjoni jistaw juraw, jistaw juru x'tip ta' riskju hemm li wieħed jista' jrid jevita u bla dubju li wara li jippubblikat il-riżultati tal-audit jittieħdu deċiżjonijiet li jirrikjedu li l-operaturi ineħħu kwalunkwe eh, eh, problema li hemm. U fl-ebda każ mandu tħalli li Eh, operatur ta' impjant eh, jevita l-kriterja li għandhom applikaw biex tiġi operata f'forma sikura. Il-pubbliku Ewropew irrid dialogu miftuħ u frank fuq il-ġejjini eh, tal-nukleari u valutazzjoni ta' kemm huma sguri dawn l-impjanti. Grazie ħafna. Onorevoli Vertman, il-dizastru fil-Ġapan juri li natura jizet b'saħħita minn bnedmin. Wasal iż-żmien biex ir-reatturi il-qodma jkunu f'postijiet suġġetti għat terremoti jew jingħalqu. Il-stress tests tajjeb ma dan kollu ma rridux Ċernobil ieħor. Għandi mistoqsija waħda bissa l-Kommissjoni. Verament nirradjaw l-ċittadini tal-Europja. Għanna regolament fuq da. Għanna bżon nizguraw li nuraw nuru rispet għannis u nħolqu impiegi ġodda. Kenna impjant fl-Austria li mux kienet suppost teżistimma għada li funzjona. Grazzi. Thank you, President. Onorevole McInnes. Grazie President. Dan id-dibattitu fuq is-sigurezza nukleari mar li lin minnek u qed nitkellmu dwar eh, il-taħlita ta' enerġija. Naħseb li għandna jkollna dinak id-dibattitu meta il kommissjoni eh, toffrilna roadmap fuq l-enerġija. Fuq il-kwistjoni ta' sigurezza nixtieq nsaqs il-Kummissarju eh, meta nitkellmu dwar stress tests. Meta niġu banek il-klim stress tests ma tantx hija tajba Eh, jiena nixtieq ngħid li aħjar ngħidu nitkellmu dwar eh, valutazzjoni ta' sikurezza u li dawn isiru fuq l-impjanti nukleari kollha inklusi il-faċilitajiet ta' skart nukleari jiena eh, ħasba dwar Sellafield li jaqrib il-frontiera tal-Irlanda nabżon bżonn nħarsu lej il sigurezza tal-impjanti, sfortunatament skont ċerta kollegi, aħna n-dependu ħafna fuq il-nukleari, anki dawk li m'għandhomx impjanti fuq territorju. Allura, s sigurezza hija e-, essenzjali ejja nħarsu lej il-taħlita ta' enerġija, unkun onesti, dir-renovabli mhumiex ir-risposta faċli laqqax. la palabra il-Signor Arsenis. L-Onorevoli Arsenis. Grazie ħafna President. Inna 25 sena biex ninsew Ċernobil u sfortunatament il-dizastru fil-Ġappun mhux ħajkun biżejjed biex ifakkarna. Qed nitkellmu dwar il-Ġappun kontinwament isu qed ngħidu li din hija mhux enerġija nukleari iżda il-Ġappun li għandhom eh, problema. Għad nitkellmu dwar eh, sigurezza l-impjanti nukleari u aħna għandna ninsistu fuq eh, bżonn li jkollna teknoloġija nukleari b'livell ta' sigurezza dak li għandna bżonn huwa nagħlqu daw l-impjanti ta' 30 sena eh, li l-om 30 sena u ma neftħux oħrajn dak li għandna bżonn huwa xi tip ta' taxxa nukleari li kopri l-spejjeż ambientali tal tip ta' enerġija għandna bżonn investu fil-enerġija solari u l-fotovoltaika u nħarsu lej l-enerġija rinnovabli. Kummissarju, inti għandek il-responsabilta u dan nuqqas ta' azzjoni tagħna hija wkoll responsabilità tajak. Lon il-Kummissarju Ottinger. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Grazie ħafna President, onorevole membri. L-ewwel qabel kollox fuq il-kwestjoni tal-politika tal-enerġija fit-tul. Aħna nixtiequ li tkun involuti fil-roadmap tal-enerġija. Allura minn mejju l qoddim il-gruppi politiċi jistaw forsi jikonsidraw e, l bħala mistidna biex jistudjaw jiflu tat tip ta' xenarju għall-enerġija fil-ġejjini. Waħda mill-alternattivi li għanna. Bla dubju laħa tkun eh, livelloli ta' enerġija renovabli u ħafna xogħol hemm bżonn li jsir fuq ir-riċerka eh, eh, u l-grids u affarijiet simili. Imma fl-istess ħin nota tal-bazi legali. Trattat tal-Izmona huwa biss għandu biss 18 il-xar. Taħt dak it-trattat, skont dak it-trattat, l-Unjoni Ewropea għandha għandha responsabilità fl-akla għandu xaqsam l-enerġija. Hemm eċċezzjoni waħda, eċċezzjoni importanti li tapposta kienet saret eċċezzjoni teknoloġija tal-enerġija u t-taħlita tal-enerġija hija responsabilità tal-parlamenti nazzjonali. Nista' forsi eh, nargumentaw jekk dik kienet xħal ħajba jew le. Imma meta niġu dwar x'nistgħu nitalmu mill-Ġappun aħna rridu eh, nassumu rridu naħdmu fuq il-bażi tal-trattat tal-Lisbona u ma narax li jem tibdil fl-artiklu 94. Fis-snin li ġejjin dak li għandu xaqsam l-elettriku l-istati membri ħaj jkomplu bil-responsabilta għal dan is-settur. Ma dana kollu il-mira ta' 20% ta' renovabli fisser li stati membri huma responsabbli għal 80% tal-taħlita. Irridu naslu għal 20% għal renovabli u ħajkun hemm rapport tal-progress dan jfisser li l-Stati membri ħaj komplu responsabli għal uh, 80% jew inqas, l-20% jkopri kollox, hemm forsi 10% għat-trasport, imma dak l-għandux jaqsam l-elettriku. Fu disa snin 35% eh, dana jifforma 35% jifiri slita, bejt li ta' 4 snin oħra l-enerġija rinnovabbli jaqbes il-ġenerazzjoni tal-faham u nukleari fil-kamp tal-elettriku. Dan huwa proċess li aħna għandna naprezzaw li f'disa snin li konna 35% ta' enerġija minn enerġija rinnovabbli u il roadmap mhux biss qed ħares lej 2050 iżda anki 2025. Nibdew nivvestu issa fil-teknoloġija, transmissjoni u l-ħazna tal-enerġija. Fu 30 ħa nħarsu li il- 40% u iżjed ta' renovabli. Jekk ikonna ċifra bħal allura l-istati membri Eh, tibqalhom 60% jew inqas responsabilità meta niġu għal kompetenza Ewropea l-istati membri ħajkunu involuti fil-proċess. Forsi mhuwiex ritmu maġġel biżejjed għal ċerta nies, iżda proporzjoni ta' eh, elettriku li hija ġenerata mill-renovabbli minn 35 sa 40% fisser li dan iżdiħat kunem iżdiet responsabilta għall-Unjoni Ewropea jekk inħarsu lejn l-enerġija rinnovabbli hemm bżonn li eh, nħarsu lejn l-istati membri. Ħarsu lejn Polonja. 90% tal-elettriku tal-Polonja ġejja mill-faħam. Jiena ma naħsibx li huwa probabbli ma naħsibx li huwa probabbli u jiena nixtieq forsi nitlob lil membri mill-Polonja eh, nsaqsihom jekk tħossux jekk iħossux li fis-snin u l-irixin ta' snin li ġejjin eh, li ħolqien ta' enerġija eh, mill-faham ħadd zero ma naħsibx. U hemm pjanijiet fil-Polonja biex tiġi mibnija jiġi mibni impjant nukleari ġdid. Dan jfisser li Polonja trid li l-nukleari tkun parti mill-taħlita ta' eh, enerġija biex innaqsu eh, dependenza li għandhom fuq il-gas u federazzjoni Russa. Signora Harms huwa dan huwa gvern demokratiku li għandu rispett tal popolazzjoni u aħna fil-Ġermanja ma nħossux ma nix najdu li l-affarijiet huma aħjar. Maħseb meta niġu għas-sigurezza, dak għas nixtaqsem sigurezza, il-Pollakki u ma tajbin daqse. daqshekk. Und mein Rat is. Għanna tendenza fil-Ġermanja li bximut juħor nettettaw l-bija tal-Europa. Proċessi demokratiċi fil polonia u dani ħagġa li għanna naċċettaw. jien qed nitkellem bħala Ewropew li jaf il pajizu imma fl-istess ħin jirrispetta l-proċessi demokratiċi fil-Polonja, Franza u Stati membri oħra. Jekk ikollok design fil-mija faham, ħajkun diffiċli li inti tasal għal zero mill-faham. il-faham minar l-emissjonijiet ta' CO2 hija possibilità oħra, Rumanja koll u Spanja u koll. Il-faham irid tkun parti mill-roadmap tal-2050 inkella qed tinjora r-realtajiet ta' gvernijiet demokratiċi għalek il riċerka ta' CCS u ma' importanti ħafna dan huwa li kunem hemm Eh, ekonomija binar karbonju fil-snin li ġejjin. U fil-roadmap ta' l-2050 nkunu nistaw jkonna eh, tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2. Issa, dwar l-impjanti enerġija u dawk nukleari tafu li hemm ċerta pajjiżi li għandhom moratorium fuq daw l-impjanti nukleari hemm pajjiżi bħal Ġermanja li jixtiequ li jixtiequ jabbandonaw dat tip ta' impjant nukleari waqt li l-Iżvizzera ma tridx tibni impjanti nukleari ġodda hemm il-Finlandja fejn qed jibnu impjant hemm pajjiżi li għandhom nukleari u għandhom intenzjoni li joħolqu impjanti oħra u hemm oħrajn li ma jridu m'għandhomx impjanti nukleari ma jixtiequ jibnu impjanti nukleari. Huwa importanti ħafna importanti indipendentement minn dat tip ta' kulturi differenti u attitudni differenti daw dan il-valutazzjoni ta' sigurezza għandha tkun ħaġa aċċettata mill-istati membri kollha. Huwa denominatur komun biex jagħtina l ewwel livell ta' sigurezza għal pajjiżi li għandhom nukleari u dawk li m'għandhomx L-autorità għandna tkun indipendenti, sinjuri. F'ħafna aspetti tal-ħajja pubblika għandna kontroll tal-istat, sigurezza tal-toro, industrija u oħrajn. Jiena nixtieq nuri, nuri il-fidi fir regolamenti min-naħa tal-settur tal-pubbliku. Signora Harms, inti qed titkellem dwar xi Old Boys Network fejn kulħadd jaf li xorxajn u li l-awtoritajiet mhumiex qed josservaw l-għanijiet statutorji tagħha. Allora b'dak il-każ jekk dik hija dekjarazzjoni ta' nuqqas ta' fiduċja fis-sur Trittin li huwa responsabbli għal dak l-awtorità regolatorja. Jiena għandi fiduċa b'daw l-autoritajiet u jiena huwa xogħol li naħdem magħhom u f'Mejju f'reċess trasparenti ħan nofrilek abbozz għall-istress test u jiena dispost li nirċevi eh, suġġerimenti biex intejbuhom minna għatijak biex nibdew proċess li fl-aħħar ħajkun aċċettat mill-Istat membri kollha u itina livell oli ta' monitoraġġ u kontroll. Il-kapit ta' statu gvern talbuna li għall-ewwel darba ikonna approċ nukleari fil-143 impjant. Taħseb li dan huwa punt li l-Parlament għandu jappoġġja. U fl-aħħar F'Ġunju tal-2009 id-direttiva tas sigurezza nukleari tal-2009 għandha tiġi implementa implementata u trasposta sa l-ulju ta' din is-sena. Dan mhux adekwat għandha regoli formali tiddefinixxi l-kompetenzi u tpoġġi fija l-mir il-xogħlijiet tal-awtoritajiet iżda f'termini materjali ma naħsibx li fija biżejjed sustanza. Għalhekk flimkien mal istress test fit-tieni parti ta' din is-sena fisem il-Kunsill Ewropew nixtieq nitkellmu dwar kif ħanerġgħu nabbozzaw miġdi din id-direttiva u nespandu l-liġijiet fuq is-sigurezza nukleari fuq livell Ewropew. Grazzi. Issa kollegi il-blue cards ma jistawx jintużaw biex tpoġġu mistoqsijiet lil kunsel kommissjani u l-kommissjoni. Il-blue cards jistaw jintużaw bejnietkom. Għalek turux il-blue card biex tpoġġu mistoqsijiet li l-omax mux permess. Issa is-Sinjura Gjori. Sur President, Komissarju, Membri, Onorevoli, ġdibattitu tajjeb u vivaċi li segwejt birreqa il-Presidenza Ungeriża kellha ambizjoni tolin fil-qasam